dibattitu konġunt dwar il-farmakovigilanza tal-prodotti medicinali. Għanna il-rapport ta' Signora McCavan dwar il-farmakovigilanza tal-prodotti medicinali tal-użu uman u il-rapport u kol ta' Signora Linda McCavan dwar il-farmakovigilanza l-emenda ta' direttiva ta' 83 tal-2001. Tajjeb wis, għalek qed nara li l-Kummissar ġaqja f'postu ħaġa li t-permettina nibdew mill-ewwel u għalhekk ngħaddi il-mikrofonu lis-Sinjura McCavin bħala uh, eh, rapporteur. Thank you, Mr. Grazie tas President. Jena ninsab ċerta li kulħadd f'din il-Kamra ħa nota ta' prodotti eh, ta' farmakovigilanza dawn il-prodotti huma ta' importanza importanza kbira għal saħħa tal-bniedem. Il-bira waqt laqta esperti tkellmu dwar din leġiżlazzjoni l-ġdida. Aħna ftakarna li l-2010 hija il-50 anniversarju tal-Feliminide. Kulħadd tal-età tiegħi jista' jinftakar x'kien ifisser il-Feliminide, il-ritratti ta' tfal mingħajr eh, idejn u saqajn. Bl-esperjenza aħna ksibna u tal-limna u nistaw najdu li il-gvernijiet kizbu sistemi ta' vigilanza ċar li il- medicina waħeda ma tistax tkun bizzejt għax ma nħorġu bil-medicina fil-pubbliku mbagħad ma nkunux xnu ma l-effetti tagħhom minn qabel. Saru titjibiet la dubju u l-ġimgħa li għaddiet l-esperti ta' għalulna li bittitjib ta' b'titjib li għamilna dan l-aħħar ftit każijiet ta' filmnajt kienu biss jidentifikaw il-problema ta' xiex kienet. Is-snin 60 kien hemm madwar 2000 każ qabel ma sirna nafu bil-problema. Fl-Ewropa aħna konna din naħdmu fuq livell Ewropew sabiex niżviluppaw sistema ta' koerenza bejn l-istati membri u anki bejn l-Aġenziji tal-Mediċina f'Londra fuq il-farmakovigilanza jidher ċar li aħna rridu naħdmu flimkien sabiex bekk bil-500 miljun ruħ aħna nkunu nistgħu narfu l-effetti negattivi u dawn isiru nafhom ħafna aktar aħjar milli kikun naħdmu fuq livell nazzjonali waħedna. Il- l-aġenziji u networks ta' aġenziji madwar l-istati membri bil harmonizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea Eh, enitna ħafna biex nkunu nafu nitalmu l-esperienzi tagħna. Dan kollu jgħina biex innaqsu il-ħin biex nidentifikaw effetti negattivi, pero għanna bżon aktar titjib u mill snin 60 il-problema tal-filma sibna problemi bil-vajoks u koll u anki bil-droga diabetika li uh, sirna nafu li anka din qed toħloq effetti negattivi, il-voiks. Issa għandna pakket u li jisir itejjeb ħafna l farkoma ma' villaġġlanza u U rridu naraw ukoll li il-ikon hemm il-Kumitat ta' Evalwazzjoni tal-Farmakovigilanza dan huwa kumitat imsaħħaħ li jissepara is-segurtà tal-mediċina ma' l-approvazzjoni ta' prodotti medicinali. dan ser jinkludi esperti u mhux biss ta' gvernijiet nazzjonali ma ta' pazjenti u professjonisti li jieħdu ħsieb is-saħħa tal-bniedem. Ser intejbu wkoll l informazzjoni l-pazjenti il-rapportat tal-pazjenti lill awtoritajiet nazzjonali u anki il-fuljetti, informazzjoni fuq il-fuljetti lill-nies u anki ninformaw biex jafżaw jekk ikun hemm xi effetti negattivi. Simboli ehm, li juru li ċertu mediċinari m'għandhomx jużawhom aktar U dan din informazzjoni għandha tingħata lil pazjenti għax ħafna pazjenti ma jkunux informati dwar x'inhu tajb x'inhu ħażin. One stop shop, uh, web portal, dawn kollha ser jagħtu l-informazzjoni dwar is-sigurtà tal-mediċini, il fuljetta l informazzjoni l pazjent bħalissa uh, bl-informazzjoni li għandna wieħed ikollu idu mifittex jienet nitkellem ukoll għal kumpaniji biex kollhom streamlining tal-proċeduri, nuqqas ta' duplikazzjoni u riportaġġi, ikollna aktar rizorsi għal aktar riċerka. Dawn ma tibdillit li jena nemmen sur President ser iħaffu s-sistema tal-farmakovigilanza fl-Ewropa. U fl-aħħar net u ukoll ringrazzja lin-nies li wasluna fejn qegħdin illum, ġifieri l-xerru rapporters tiegħi dak kien dossier pjuttost kompless u aħna kuntenti li kellna kollegi tant esperti, il-Presidenza Spanjola tal-Kunsill il-tim tal-presidenza li jkoll id-din fostna, il-segretarjat u il-grupp ta' soċjalisti u jena u anki il-riċerkatriċi Kiwehand li ġabret il-kwistjonijiet li ridna naraw u anki il segretarjat tal-kommissjoni kif ukoll il segretarjat tal-kunsil. ħafna organizzazzjonijiet li batu l-informazzjoni li jenuna nifmu aħjar il-kwistjonijiet mill-perspettiva tagħhom l-organizzazzjoni tal-pazjenti tal-farmaceutika tobba Dakin sforz kbir ta' tim u aħna rridu naħdmu flimkien issa biex nimplementaw il leġizlazzjoni kif suppost. Grazzi ta' Sr. McCavan. Issa nagħti l-kelma fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Tajani jekk jogħġbok. Grazzi ta' Sr. President. Signuri, membri onorevoli, il-Kummissjoni dalli ma jistax ikun hawnhekk fostna u skuża ruħi, skuża ruħu u nispera li tomtum tistaw tilqaw l-oploġija taħħom, pero jena les li nħu unkompli fismu l-approvazzjoni tal-ewel qari tal-rapport tal farkoma vigilanza. Nishtiq u koll ringrazzjakom il kol tax-xol kollu li għamiltu u tal-li provajtu preparaw dan il-xogħol. Nirringrazzja s-Sinjor McCavan, ir-Shadow Reporters u daw li kienu voluti għaliex dan ir-rapport ser jitressaq fil-vot għada u l-pazjenti għalhekk ser ikunu aktar protetti. Mo partikolari fil-każ ta' reazzjonijiet negattivi. L-użu ta' prodotti medicinali għal l-użu ta' saħħa tal-bnidem, ovvjament dan irid is-saħħa, u dan mhux biss tajpa l saħħa pubblika mu fl-istess waqt ser jgħinna biex aħna naraw li suq din jaħdem aħjar u anki nkun nistgħu naġġornaw il-proċeduri preżenti tagħna dan iser jissaħħaħ ukoll it-trasparenza, l-parteċipazzjoni tal-pazjenti f'dan il-qasam ta' farmakovigilanza. Grazzi għal Kumitat Xjentifiku fil-qasam ta' farmakovigilanza li inħolo f'ħdan imea ser ikollu informazzjoni aġġornata u xjentifika biex tevalwa sigurtà tal-mediċina u prodotti mediċinali. Il-Kommissjoni ha sodisfatta ħafna li pożizzjoni komuni li ġiet negozjata minn qabel ġiet żviluppata bejn l-istituzzjonijiet waqt il-tajl tas-sajf. Dan tħaddan, din tħaddan il-konklużjonijiet li kolli tfasslu għalhekk l-emenda prinċipali li tresqet sabiex insaħħu il-livell ta' immeja ġiet eh, ġiet mċaħda għallura aħna rridu nħidu konsiderazzjoni wkoll il-talbiet u xewqiet tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill anki fiħdan l-Aġenzija tal-Imeja sabiex bekk ma nkunux nistgħu ndewmu ma ndewmux il-proposta tant importanti nixtieq ukoll li din il-kwistjoni tis-saħħa għaliex aħna nħossu li din għandha titqis bħala tiddaħħal fiħdan dibattitu orizzontali, fiħdan il-grupp ta' ħidma, fiħdan il-grupp istituzzjonali. L-eżaminazzjoni ta' din il-kwistjoni hija miftuħa fil-gruppi intergovernattivi u għalhekk u maħsub li il-grat għandu jkun fuq livell differenti għalhekk tajb li dan inqisuh fil-pubblikazzjoni. Grazie. Grazie, signor Commissario, para <clears throat> presentar la posizjon della Commissione di Industria, Energia e Investigazione. Mela, biex eh, riprezentaw il komitat tal enerġija u Riċerka għal żewġ minuti. Grazzi ħafna jiena se nitkellem għal minuta mbagħad nitkellem iżjed tard. Bħalissa qed nitkellem bħala l-abbozzar tal-Kumitat tal-Industrija. Grazzi ħafna lir rapporters Sinjura McAvan għal-rapport. Eh, fir rigward ta' dan il-fajl kien meħtieġ li jkollna iżjed informazzjoni u protezzjoni għal pazjenti għandna wkoll niżguraw li niġġieldu kontra kontroll sħiħ mill-industrija tal-li jġbru l-informazzjoni kollha f'rigward tal-effetti sekondarji u anki xtaqna nikkontrollaw l-analiżi tal-informazzjoni. Nemnu li il-pazjenti u it-tobba għandhom ikollhom dan il-kontroll u l-informazzjoni sieħa għandha tingħata lill-awtoritajiet nemnu illi għandu jibqa' fidejn l-istati membri biex jintraċċaw u jiskopraw il-reazzjonijiet avversi. Rajna li kienu l-autoritajiet svedizi li tkellmu dwar narkolepsi sa dak iż-żmien ma konniex nafu li dan il-vaċċin kellu dan l-effett sekundarju. Jiena ninsab diżappuntata li ma kenniex l-indipendenza finanzjarja mill-autoritajiet nazzjonali, aħna naħseb illi fil-kontroll għamilna pass enormi hawnhekk għax għanna komitat tal-vigilanza li huwa komitat addizzjonali. Naħseb li l informazzjoni għandha tingħata lill-pazjenti fir-rigward tal-farmakovigilanza. Grazzi. Grazzi għajt il-President. Issa fisem tas-suq intern u l-prozzjoni tal-konsumatur sur Turmes għal minuta, grazzi. Għandi minuta jew tnejn jgħid is-Sur Turmes. Minuta waħda biss. Alright, mela se jkolli naġġel. Mela, l-industrija tal-medicini tirrappreżenta il-miljuni u għalhekk kien hemm ħafna pressjoni fil-kumitat tagħna aħna ħdimna tajjeb u zammejna suq intern miftuħ u ħdimna u koll fuq il-kwistjonijiet li eh, semmawhom il-kollegi tiegħi jiġifieri l-effetti sekondarji tal-mediċini. Ipprovajna ma nsidux il-kontrolli fil-marketing biex il-pazjenti jkollhom iżjed informazzjoni. Kien hemm minx ta' sirriet fil-fuljetti tal-mediċini u ehm, ma rnexxilhom x'għamlu hekk. Kelli idea li ma ma sibx suċċess fih li nittestjaw il-valur mizju terapeutiku ta' kull mediċina ġdida bħalissana strategija strateġija u l-enija li qed niffaċċawha fejn hemm eh, privattiva hemm kampanja enormi fissu eh, għax kif tafu l-koll hemm ħafna fles li jintefqu f'dan fil-kampanji u bekk ikonna mediċina ġdida li jarja ħafna iżda ma tagħtix valur miżjud iżjed minn mediċina li diġà teżisti u hija ħafna iżjed irħisa u għalhekk għandna bżonn ta' reviżjoni f'dan il-każ is-sistemi tagħna tal-kura tas-saħħa nazzjonali qed jipprovaw jaħdmu fuq l-ispejjeż enormi li huma involuti, naħseb li hemm ħafna nuqqasijiet fil-leġislazzjoni tagħna hija ta' ħasra li m'hemmx m'hemmx eh, mod kif nistgħu nittestjaw għal valur miżju terapeutika għal kull eh, mediċina. Grazzi. Mela issa kellema għall gruppi politiċi l-ewwel netqa fl-isem il-PPE għandna s-Sinjura Ajuso. Għandek żewġ minuti. Grazie ħafna President. Komissarju, l-ewwel net nixtieq nifraħ għax-xogħol li sar mill-rapporter McKevin għax-xogħol ta' tim tagħha u koll l-esperti tal-amministrazzjoni Spanjola illi taw kontribut kbir. L-oġġettiv ta' din sistema ta' farko hija biex ikun hemm iktar trasparenza u komunikazzjoni għal dak li għandu xaqsam fil-medicini waqt meta jislu fis-suq, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ir-riskju li huwa eh, imur ma' dawn il-medicini bil-effetti negativi tagħhom. Il-farmakovigilanza jaħtix li tagħti rakkomandazzjonijiet dwar il-Kumitat tal-Medikamenti fl-Unjoni Ewropea, speċjalment dak li għandu x'jaqsam għal beħ tal-medicini. Hija ħaġa importanti s-soluzzjoni li wasalna liha biex ikonna din il-vigilanza jekk ikun hemm dawn l-effetti negattivi kemm minn l-istati membri u kol dawk ir responsabbli biex jikkommerċjalizzaw dawn il-mediċini meta jkonna dawn il-vigilanza tkun ikkul e possibilità li nistaw ikonna l-informazzjoni mhux biss għal pazjenti imma wkoll l awtoritajiet f'kull stat membru illi dawna kellhom xi effetti negattivi. Jeħtieġ ukoll nisistu dwar responsabilità dwar konsumaturi li jistgħu jwaslu kull effett negattiv u bekk ikonna reazzjoni u maniġjar tal-Aġenzija dwar il-mediċini fl-Unjoni Ewropea biex bekk ikunu jistaw jaslu permezz tal-portali differenti f'kull stat membru biex dana jkun maruf mit-ċittadini dwar is-sikurtezza tal-mediċini li jistaw jieħdu. U fl-ħarnet ma nix ninsew illi peress li l-farmakovigilanza għanda parti prinċipali fil-saħħa pubblika għalhekk jeħtieġ naraw li din id-direttiva tagħti kontribuzzjoni bot notevoli biex ittejjeb mhux biss il-proċedimenti attwali imma wkoll l-azzjoni f'dak li jsir eh, minn kull stat membru f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Mela, Sur Korea de Campos għal minuta u nofs. Sur President, um, tendenza li dejjem qed tiżdied biex l-informazzjoni dwar kemm hija sigura l-mediċina issir disponibbli biss wara li toħroġ fis-suq. Di hawnhekk għandna problema tal-kontroll tal tar-riskju illi huwa fuq livell makro issa Għanna nasbu dwar il frazzjoni ta' ċittadini tagħna e, tejjibna l-kura ta' saħħa f'dawn l-aħħar snin l-effetti negattivi ta' drogi ġodda huma il-ħames l-ikbar kaġun tal-mewt fl-isptarijiet li għanna. Is-sistema ta' farmovika vigilanza fuq il livell Ewropa huwa li nimonitorjaw u nivvalutaw l-effetti reazzjonijiet negattivi kemm jista' jkun malajr. <coughs> Aħna qed inkoraġixxu parteċipazzjoni tal-utenti u noħol u iżjed kuxjenza dwar il-kwistjonijiet ambjentali u ntejbu l-organizzazzjonijiet komunitarji U bekk nilqa dan il-rapport u najt prosit li l-rapporter nishtiq nirringrazzja l-Presidenza Spanjola u Komissjoni għal kooperazzjoni tagħhom. U bekk naħseb qed nistenna ehm, ħerqan biex nivvota għal dan il-dokument għada fil-ħodu. Grazzi, grazzi Sur Korea de Campos, issa Sur is-Sinjura Paravanova għal żewġ minuti. Kollegi, Dawenet nixtieq nirringrazzja Linda għall-intelligenza għal kif ħadmet fuq dan id-dossier tant tekniku u anki l-Shadow Rapporteurs, il-Kommissjoni u l-Kunsill għall-Kooperazzjoni illi waslet għal dan il-ftejim, l-ewwel ftejim biex ikonna iżjed ehm, farmakovigilanza iżjed effiċenti fl-Ewropa. Jina għat nilqa dan il-xogħol li sar taħt il-Presidenza Spanjola u l fat li l-Kummissjoni u l-Kunsil jibqgħu fit-test involuti fit-test finali. Illum qed naħdmu uh, fuq um, uh, dossier inqas interessanti iżda dan huwa parti mill-prinċipji importanti ħafna fir-rigward tal-interessi tal-pazjenti uh, u anki tat-trattamenti għanna bżon ta' eżjed vigilanza, għanna bżon ta' li nġbru eżjed um, um, fatti mill-personi involuti. u bekk nam, namlu pass il-qoddim biex namlu valutazzjoni sew ta' xkull ma' tiġri. L-autoritajiet għandhom jitolbu um, informazzjoni wara li prodott joħroġ fis-suq. Għall-ewwel darba din is-sena se nkunu nistgħu nużaw il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa biex insalvaw in-nies. Dana kien wieħed mill-prinċipju ewlenin fin-negozjati tagħha. Waqt li nevitaw li nitilfu l-informazzjoni disponibbli dana se jwasal għal iżjed fiduċa fit trattament u fl-autoritajiet li garantixxu s-sigurtà tagħhom. It-tibdiliet li siru saru fil-sistema ta' vigilanza fl-Ewropa għandu jwassal għal iżjed informazzjoni fil-rigward tal-mediċini li qed jittieħdu mill-persuni u bekk nilqa' il-reviżjoni tal-dak li qed isir għanna responsabilta li il-pazjenti biex ikonna li trasparenza u informazzjoni fil-vigilanza tal-farmaceutiċi. Grazie ħafna. Verdes l alianza Libre Europea. Issa fisem il-grupp tal-ħodor għal-minuta nofs is-Sur Tremopoulos. Grazie ħafna, President. Nishtiq ukoll nirringrazzja l-rapporteur Senior McAvan għal rapport tajjeb ħafna taħħa u kol nifraħ il-kolleg kollega tiegħi is-Sinjura Rivazin għax xogħol analitiku li għamlet dan ir-rapport. Aħna konna preoccupati mill-bidunet li r-rapport jista' jkun li promuovi e, eh, proċedura maġla sabiex jitqedu il-mediċini fissu minar kontrolli. U għalek jidirli li u importanti illi ikunem kontroll propju U kontra mill-bidunet konna għanna peress li soċjetà ċivili kienu prekupati u għalek tlabna illi kunem ikunem autorizzazzjoni, sistema ta' autorizzazzjoni fissu qabel ma jidħol fissu bi provi kliniċi u li il-medicina turi illi għanda valur miżjud terapeutiku. Għalek wasalna għal test ta' kompromess u kienem sforzi gbar biex inwarbu dawn il-biżat biex natu iktar saħħa l kumitat tal-farmakovigilanza, specialment biex taraw reazzjonijiet negattivi ta' dawn il-medicini u nistaw nħarsu lej l-impattu l-riskju tal-medicini u wasalna l-kompromess dan il-Kommissjoni permess ta' farmakovigilanza għanda timponi l-obbligu tal-monitoraċ tal-impatt ħażin u negattiv tan mediċini possibbli u jeħtiex li nikkonsidra dawn meta ngħaddu għal proċedura biex nawtorizzaw mediċini. Fl-ħarnet dit-tekst ta' kompromess jitlob illi l-Stati membri għandhom jażbu l-qoddim għal pass li jmiss biex naraw l-impatt tal-mediċini u l-Kummissjoni għandha twassal rapport dwar il-kobor ta' din il-problema u jaraw ekkemx ħtiġa li konna emenda fil-leġislazzjoni. Grazzi ħafna, Sur Tremopoulos, issa Sur Kabnok għal minuta u nofs. Il-mikrofonu kjoġbok. Tajjeb, grazzi. Iva, Sur President, Signori, kollegi, i permettuli u kol nirringrazzja l-Sinjura McKevin għaxxol u li għamlet u kol grazzi li l-kulħat illi ittrattaw eh, dawn din il-kwistjoni. Din id-direttiva dwar il farmakovigilanza ma kella lebda tibdil importanti għal dawn l-axħar 10 snin u għalek kienem revizjoni ta' din id-direttiva u kienet ħaġa komplikata ħafna u dina hija biex nwaslu informazzjoni aħjar għal pazjent biex namluħ soċju igwali ma' tabib f'dan il-qasam u bekk ikun hemm biżejjed informazzjoni għal kulħadd u ovvjament dan għandi inkludi informazzjoni dwar l-effetti negattivi u kol li sta jkollhom dawn il-mediċini. Meta fl flimkien din l-informazzjoni kollha li jeżistu f'post wieħed u ikun hemm tibdil ta' informazzjoni effikaċi fil-livell nazzjonali bekk kulħadd ikun jaf aħjar u hekk il-pazjenti wkoll ikollhom iktar fiduċja u nevitaw konsekwenzi fatali biex bekk nistgħu mill-ewwel nwarbu pereżempju prodott eh, li qed jipproduċi effetti negattivi mis-swieq u hekk innaqsu l-effetti negattivi. Grazzi ħafna sur Karnok. Issa ngħaddi il-mikrofonu L-sur Mastalka għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, kollegi, qed nitkellmu dwar suġġett importanti tal-mediċini. Il-mediċini jisalvaw il-ħajiet tan-nies, imma wkoll jistgħu jagħmlu ħsara kbira. Kif ġa semmejna qabel, il-reazzjonijiet negattivi huma il-ħames kawza prinċipali tal-mwiet ta' pazjenti u għalek hija ħaġa importanti ħafna li konna din il vigilanza fil-mediċini. Jiena konvint li meta studjajna negozjati dwar din id-direttiva il ħakna tip sostanzjali f'dan it-tekst u għalhekk għandna l-protezzjoni tal-pazjenti li hija importanti ħafna u għalhekk Jina qabel ħafna ma l-informazzjoni diretta lejn il-pazjenti dwar il-reazzjonijiet negattivi u bekk dawn il-reazzjonijiet negattivi nistaw nkunu nafu bihom minn qabel u koll rapporti li jistgħu jagħtu l-pazjenti dwar dan dwar is-side effects jista' jkollhom li forsi ma jixtuqux jiddiskutuhom mal-tabib tagħhom. Pereżempju dawk li għandhom x'jaqsmu ma' ħajja sesswali jew mal-ħajja personali tagħhom u għalek dawn huma mezzi tajbin għal dawk li ma jistaw per eżempju jużaw computer. U kol wasalna biex natu appoċ id-drittijiet tal-pazjenti li kollom informazzjoni biex ikollom aċċess aħjar għall-informazzjoni permezz tal-web portal tal-Europa fil-lingwi kollha tal-komunità <coughs> u kol dal-aċċess huwa miftuħ għal database tal-ultravigilanza tajna u koll attenzjoni għal protezzjoni tad data f'din iż-żona sensitiva għatem xi titjib li jisiru rridu <coughs> naraw trasparenza, naraw il-fondi disponibli għal dawn l-autoritajiet <coughs> indipendentiment u mod sostenibli. Jeħtieġ nevitaw il-konflitti ta' interessi biex tassiguraw illi l-miżuri adottati għal pazjenti u għas-sigurtà tagħhom mhumiex effettwati b'interessi kummerċjali. Nixtieq nirringrazzja lill rapporter għal kooperazzjoni kbira li tat. Grazzi ħafna sur Masalka. Issa sur lis għal żewġ minuti. Grazzi President, kollegi. <clears throat> L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill rapporter Signora McAven u nirringrazzja wkoll Pilar Ayuso, Shadow Rapporter, għax-xogħol siwi il-tnejn għamlu f'dawn qasam ħarġu riżultat tajjeb ħafna u se nivvutaw dwar dan għada, is-sigurtà tal-pazjenti se tkun titjib la dubja ta' u dan huwa pass importanti l qoddim eliminar ħafna kontroversi wasalna biex ikonna aktar informazzjoni, informazzjoni ħjar għal pazjenti. Dawn id database dan il-web portal li se jeżisti fil-lingwi kollha fl-istati membri kollha bla dubja ta' xej se jtejjeb l-informazzjoni għal pazjenti u ħaġa tajba ta' għajnuna kbira għal pazjenti li jgħaddu minn post għal ieħor u bekk hekk ikun hemm kaxxa ta' mediċini, bistruzzjonijiet illi inti ma tistax tifhimhom, hekk inti tista' jkollok l-informazzjoni bil-lingwa tiegħek stess permezz ta' dan il-portal fuq il-website, allura dini ħaġa tajba. Dina ġiet aċċettata bla problemi ta' xejn, mod kalm, u bla dubju ta' xejn se jtejjeb ħafna il-proposta ta' qabel. Hija ħafna aħjar minn dik li kellna qabel dwar il informazzjoni għal pazjenti. Qed naħdmu fuq dan. Kontet nitkellem ma' rapporteur u jeħtieġ waslu sa' tmim tagħha speċjalment biex naraw ir-riżultat ta' dan ir-rapport u il-progress sar permezz ta' rapporter Linda McKevin u shadow rapporter. Fl-axħar net nishtiq insemmi illi jeħtiex inħarsu lejn il-PILs differenti li jeżistu u dan huwa sfortunatament ħaġa li ma deċidinix dwarha, forsi l-Kummissjoni għamlet żball illi ħallejna din il-kaxxa sewda Eh, din ma waslitx tajjeb ħafna forsi. Forsi nistaw nirrevedua u naraw daqxie kif nistaw insegwu il-punti principali u jkonna format tajjeb u grazzi għalek għal kulħadd li ħadem tajjeb. Grazzi ħafna sur Lise. Issa l-minuta u nofs il sinjura Kadenbach. <clears throat> sur President, Kommissarju, kol nishtiqni nixtieq l Linda McCavern u shadow rapporteurs illi parteċipaw fil-preparazzjoni ta' dan il-rapport imma l-ewwel net qabel xejn permettili nagħmel talba lil pazjenti fil-Ewropa kollha kemm hi. Jidirli illi jeħtieġ ikonna iktar żmien biex naslu lejn il-pazjenti meta natu xi preskrizzjoni xi riċetta ta' mediċini biex bekk ikunu informati dwar reazzjonijiet sekondari jew reazzjoni negattivi u jeħtieġ ukoll illi nitolbu il-pazjenti illi kollom din l-informazzjoni mit-tobba tagħhom stess għax bekk biss tista' taħdem is-sistema. Dak huwa l-iskop tagħna li konna kemm jista' jkun mediċini li huma sikuri kemm jista' jkun u għal dan l-effett jeħtieġ il-poplu jifhem il x'inhuma l-effetti sekondari jew l-effetti negattivi li meta jiedu xi mediċini. U jeħtieġ nikkonsidrawhom dawn meta għandna nagħmlu riċetti dwarhom. F'xi pajjiżi hemm sistemi twajbin ħafna biex jħarsu lejn dawn il-problemi. Forsi nistgħu naqsmu dawn il-good practices bejn pajjiż u ieħor u bekk nistgħu intejbu s-sitwazzjoni. jettieċ illi din id-direttiva u din il-proposta ta' leġislativi tkun approvata mill-maġġoranza prinċipali ta' din il-Kamra. Grazzi ħafna, Signor Kadeba. Issa, is-Sinjura Lepage għal minuta. Sur President, Signora President, jien ukoll nixtieq nifraħ lir rapporter Signora McCavan għax li għamlet. L-ewwel qari u l-ftehim dwaru u ma daqxej diffiċli ħafna għax naqsu il-poteri tal-parlament. Imma jidir li din dan u għaftajim tajb ħafna għall-ewel qari u jidir li illi xadaw rapporter u senjura għajusa eh, għamlu xogħol tajb ħafna. U avvanzi kbar ħafna f'dak li għandu xaqsa ma' trasparenza li jina naqbel ħafna maħħa għaliex jidir li li trasparenza għandha tkun il-regolament għal kulħadd u m'għandux ikun hemm eċċezzjonijiet kemm jista' jkun dwar dan. U jekk nixtiequ jkollna l-esperti fl-oqsma kollha jħed nimxu fuq il-trasparenza. U koll id-drittijiet tal-proprjetà jeħtieġ li ma nagħmlux żbal illi naqsu l-ambjent u il-trasparenza jeħtieġ li konna livell o li ħafna ta' trasparenza jina xtaqt li nkunu naslu iktar aħjar imma jidir li l-palissa is-sitwazzjoni hija sodisfaċenti hemm provvediment li tider forsi stramba imma mi stramba u dan huwa it-talba bil-Kummissjoni biex l kummissjoni biex tħares lejn il-tniġġis tal-arja et nirriferi għall-impatt ta' mediċini li għanda fuq dan it-tniġġis. Grazzi ħafna, Signora Lepaġ, u issa s-Sur Kalenen għal-minuta. Grazzi tas-sew, President. Nixtieq Niskuża ruħi fisem il-Shadow Rapporter ma tax kumana hawnhekk fostna però nixtieq nagħti il-grazzi tal sinjura Linda McCaven tal-mod kif daħadmet fil-grupp u faslet dan din leġiżlazzjoni lan u l-insaħħu il-sistema ta' farmakovigilanza tal-mediċini fl-Ewropa għall-użu tal-bnedmin u naħseb li aħna l ħakna ftejn li ser jassikura sistema aktar imsaħħa ta' evalwazzjoni ta' riskju it-tininet sistema mtejba għall autorizzazzjoni tal-marketing kif ukoll eh, sigurtà. Studji ta' effiċenza u kol u ta' effikaċa u anki mezzi aħjar ta' rapportaċ ta' effetti negativi u anki hemm aktar trasparenza għas sigurta tal-medicini. Il-pazjenti ser ukoll kollhom aktar aċċess tajjeb permezz ta' siti fuq l-internet f'dak li għandu xi jaqsamma eh, effetti negattivi tal-medicini u dawn il-miżuri aħna nemnu li ħajkunu ta' benefiċċju għal pazjenti u ċittadini Ewropej u ser jikjarifikaw jissimplifikaw ir wol tal-Kummissjoni Stati Membri u anki Kumitati ta' evalwazzjoni ta' Riski kif ukoll kampaniji tal-medicina u jassikuraw sigurta tal-pazjenti fost l-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Grazzi tassel eh, l-Sur Kalanan. Issa sanatu l-kelma l-Sinjura Mattia Salminuta. Grazzi tassew eh, Sinjura Sur President. L-ewel qabel xi permettili li nirringrazzja u nifraħ l-rapporter u nestendi dan kollu l kollegi prezenti. Aħna l-koll nafu li l-ADRs huma l-aktar l-ħames l-aktar kawża kbira għal-mwiet fl-isptarijiet għalhekk aħna rridu farmakovigilanza li taħdem kif suppost dan huwa l-mod kif nistgħu nagħmlu il-mediċina disponibbli b'mod aktar sigur u wara kollox ejja nħarsu wkoll lejn l-esperimenti li jsiru fil-laboratorju nindirizzaw il-problemi kollha li jkun hemm. Il-problema wkoll li rridu naraw x'qed jiġri bil- bil-vaċċin ta' H1N1. Jena e raw ġara mek n-nis ma ħarsux bil-reqa biex ħarsu li l-effetti sekundari ta' dan il-vaċċin u għalek aħna rridu nżommu din nimxu f'din it-triq. Għalix hawnhekk ħa din is-sistema ser tidentifika l-pazjenti u anki kuna aktar kontroll pajjiżi fl-istati membri naħseb jina eh, kollha jistgħu jibbenefikaw minn din leġiżlazzjoni. Grazzi tas Sinjura Mattias, issa Sinjura Grostet għal żewġ minuti. Grazzi tas Sinjura President, Kummissarju aħna l-koll għedin diskutu il-farmakovigilanza, dan huwa pilastru importanti ħafna naħdmu fuq dan il-punt għal ħafna żmien u nuqqas taftin fl ewer qaser eh, ma tkunx ħadd proteġi lill-pazjenti marbuta mal-użu tal-mediċina u risk li jkun għedin fih. Allura dan huwa pass importanti ħafna s sigurta tal-pazjenti. Għaliex? karakteristiċi u fatturi jistaw jiġu eh, misjuba malajr u mbagħad ikun jistaw jiġu rtirati missu malajr. Jiġifieri mhux qed nerġgħu nivvintaw farmakovigilanza ġdida, aħna qegħdin biex intejbu sitwazzjoni fid-dawl ta' fema aħjar tar-riski li hemm u hemm iktar ukoll kooperazzjoni, irid tkun hemm aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u aktar interess. Eh, interess dan ir regolamenti hija hemm biex nifmu aħjar l-effetti, r-riski. Hemm ukoll id-database tal-farkom of vigilanza u din ser tkun l-unika punt għal konsultazzjoni għall informazzjoni kollha marbuta ma' prodotti medicinali. Dan se jippermettina biex intejbu l-komunikazzjoni bejn l-autoritajiet kompetenti, kemm dawk nazzjonali, u dawn se jkollhom ukoll aktar kapaċità biex iħarsu lejn il- eh, benefiċi ta' riski billi jintegraw il-sinjali kollha l informazzjoni kollha li titħol u anki jaġġornaw l-informazzjoni li huma jkunu jistgħu jgħaddu lill professjonisti kif ukoll il-pazjenti għaliex Aħna ma rridux nbeżaw il-pazjenti b'informazzjoni li jumbatija hija wisq għaliex dik ukoll tista' jkollha effetti negattivi jekk għandna nħarsu lejn medicina komplessa wieħed ikollu eh, għandu eh, jirċievi informazzjoni però mhux informazzjoni eċċessiva. Aħna nistgħu naraw dan illum il- PAL satwali ma domx daqsek faċi taqrom u allura rridu ntejbuhom, ntejbuhom għal imsiħba tagħna sabiex bekk ikollna fema aħjar sabiex il-pazjenti jifhmuhom aħjar u anki il-pazjenti jkollhom aktar fiduċja fil-mediċina li jkunu qed jieħdu. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Signor Grostat. Is-Sinjura Vernio, minuta u nofs. Sur President, Kummissarju, eżis kollegi Il-farmakovigilanza edha hemm biex nevalwaw l-effetti negattivi ta' medicina u medicina ma tkunx tajba u biex nirtiraw għamissu. Jek jekk hemm problema din hija parti mill-pakkett far tal-medicina għalhekk huwa importanti ħafna din hija kwistjoni ferm importanti meta niġu għal kwalità ta' sistema ta' saħatana. jina dispjaċini li s-surda li ma kienx jgħat fostna, pero nħu pjaċir li jgħat fostna minn floku. Aħna rajna mill-proposta tal-Kummissjoni, eh, rajna li ma ridniex nipperikolaw il-farmakovigilanza. Aħna rridu naraw li il- proċedura tal-autorizzazzjoni tal-marketing hija eċċezzjoni u mhix ir-regola. Jiena naħseb li dan il-ftehim u opportunità li tlifna sabiex aħna intejbu l-farmakovigilanza u hija ħasra li m'hemmx sistema indipendenti u salvagwardja għal sistema indipendenti. Aħna għanna kumitat, pero mhuwiex kompletament indipendenti u jiena naħseb li il-kumitat ser jisiba ferm diffiċli biex jagħmlu reviżjoni ta' deċiżjonijiet u ma nistgħu nagħmlu xejn issa, hija wkoll ħasra li m'hemmx sistema li tħares lejn il-konflitti ta' interess għall membri ta' dawn il-kumitati l-aħjar mod li niggarantix indipendenza u li nassikuraw li jkun hemm finanzi pubbliċi għal farmakovigilanza u dan mhux iktar il-każ għaliex iktar ser ikun hemm aktar finanzjament privat milli pubbliku jien nixtieq nifraħ li Sinjura McEvan tal-li irnexxila tejjeb ir-rapport meta mqabbel mal-proposta inizjali tal-Kummissjoni, però jiena ma nafx għalfejn forsi ma kienx hemm Eh, ftejn fl-ewwel qari, kieku aħna ħadna biżejt ħin konna ntejbu il-fiduċja tal-pazjenti f'prodotti aktar siguri. Grazzi tasse, Signora Vernio, issa Signora Rees għal minuta. Grazzi tasse, Sur President, is-farmakovigilanza għanda tkun hemmhekk sabiex tħares il-medicina rridu namlu titkun assigurazzjoni sħat tal-medicina għaliex jekk din tosserva u naraw dak kollu li nsibu fil-prospektus il-medicina jista' jkollha effetti sekondarji ma ninsewx li elf persuna tmut kull sena mħabba daw l-affarijiet. U aħna rajna wkoll mill-istorja kemm kellna traġedji. Allura dawn l-istatistika hija naċċettabbli u rrid ikollna kooperazzjoni aktar effettiva m'daw kollha li huma involuti. Irid ikollna kooperazzjoni aħjar permezz ta' database, informazzjoni msaħħa tal-pazjenti, informazzjoni li tgħaddi minn żewġ partijiet, minn żewġ naħat u anki trasparenza fix-xogħol tal- Kumitat tal-Farmakovigilanza. Jien ix nikkonkludi sur President biex billi ngħid li l-indipendenza ta' arfin es espert huwa huwa bidu u tmim. Issa Sinjura Luka Ceska għal minuta. Grazie tassew l net nixtieq nirfraħ l Sinjura McCavin u l daw kolla li ħadmu fuq din id-direttiva. Jiena nemmen li l problemi li ġew trattati f'dan ir-rapport huma importanti ħafna u għas-sigurta tal-pazjenti li skifrajna fl-istatistika u l-effetti negattivi 200.000 persuna tmut kull sena, 50% minnhom mill-pazjenti ma jihdux il-medicina skont il- kif ikunu miktuba l-medicina għalihom u ma jritajb li kiku jaqraw l-informazzjoni. Però aħna rridu naraw kol il-bidla fir-reġistrazzjoni tal-prodotti tal-mediċina. Dawn jistgħu jkunu mdaħla f'sistema fejn permezz tal-internet ikollna informazzjoni serja fuq id-droga, fuq il-mediċina. aħna jkollna bżonn informazzjoni mill-professjonisti kif ukoll mill-kumpaniji rigward l-effetti sekondarji u negattivi. Allura kieku dan diġà jseħ ma jkollni bżonn il-farmakovigilanza, allura aħna rridu ntejbu ir-riżultati, rridu nkunu trasparenti fuq din il-kwistjoni, ġifieri Din hija waħda mill-aspetti importanti fil-farmakovigilanza li konna informazzjoni fuq l-internet bil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sabiex bekk il-pazjenti kollha jkunu jistgħu jifhmu x'qegħdin nittrattaw u x'inhu li qed nippruvaw nilħqu. Però jien naħseb li dan huwa eh, l-internet huwa joffrinna sors ta' informazzjoni tajba, però xi drabi wkoll ma jkunx eh, daqshekk tajb għalhekk importanti li naġġornaw is-sistema dan huwa ferm importanti. B'termin ta' trasparenza, iż-żida ta' trasparenza fil fark ma' kovigilanza, hija importanti ħafna għax aħna rridu nħarsu lejn l-effetti sekondari, negattivi. Rridu wkoll ninfurmaw il-popolazzjoni kollha kemmi u mhux grupp ta' professjonisti dan u l-mod kif aħna jista' jkollna aktar fiduċja f'dawn il-mediċini. Grazzi tassew. Issa Sinjura Childers għal minuta. Sur President, jina nifraħ lil kollega tijaj, Sinjura McKevin, għal rapport li kitbet madwar 200.000 persuna li tmut fl-Unjoni Ewropea minħabba affetti negattivi tal-medicina tkun miktuba għal-jom, jina nati merba il-sistema wisa biex jkunem monitoraċ ta' sigurta tal-medicina u din diġa ġiet approvata mill-tobba ħafna nies imutu fl-Ewropa minħabba din ir-raġuni u għalhekk aħna b'din ir-rapport ser ikollna monitoraġġ tal-profil tal-mediċini la darba jkunu ġew awtorizzati u poġġija fis-suq. E, seta ġodda ser jamru kol autoritajiet nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea biex iħarsu lejn il-medicina falsifikata jew Eh, li din kultant tingħata lill pazjenti u rikon anki eh, informazzjoni aġġornata li tingħata lill settur tas-saħħa u pazjenti individwali u informazzjoni fuq l-użu komun ta' mediċina jiena nagħti merba wkoll il eh, web portal tal medicina Ewropea li ser tkun marbuta mal medicina Nazzjonali li ser titpoġġa wkoll f'kull stat membru fejn pazjenti kun jistgħu jsibu informazzjoni dwar is-sigurtà tal medicina li qed jieħdu. Grazzi. Grazzi Xellers. Grazie ħafna, Signora Childers. Is-Sur Bertolozzi għal żewġ minuti issa. Grazzi, Sur President. Eżis kollegi, Mela, b'dan il-din il-dispozizjoni għanet provaw nsaxħu il monitoraċ tal-farmakovigilanza fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-anijiet ambizzjużi li qed res u fir-rapport ta' McEvin li ġew mibdula mir-regolament 7-2-6 tal-2003 grazzi għal konċentrazzjoni u informazzjoni li nġabre bejn il-kooperazzjoni tal-Kummissjoni u Parlament natuhom ukoll il-ġieħ għaliex ħadmu ħafna. Issa llum għandna l-proposta li qiegħda timmira biex it is-sistema ta' farmakovigilanza komunitarja u anki is-saħħa u t-tejjeb il-attività ta' l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam simplifikazzjoni, trasparenza u anki aktar arfin jistaw jiġu konsidrati bħala il-punti prinċipali ta' din rapport li qed jipproponu miżuri biex jitejbu protezzjoni aħjar tas-saħħa pubblika bazi ta' livelli armonizzati feħdan l-Europa kollha. Qed nagħmlu referenza wkoll għal eh, interventi varjati li jgħatu definizzjoni aħjar tar ruoli u responsabiltajiet tal- partijiet interessanti, interessati nazzjonali u tal-livell Ewropew u li jkollhom aktar e, parteċipazzjoni attiva f'dak li għandu x'jaqsam relazzjoni tagħhom mal-pazjent. Rridu nsaħħu wkoll it-trasparenza tal-informazzjoni rigward is-sigurtà tal-mediċini u anki nisimplifikaw l-attività ta' komunikazzjoni, reġistrazzjoni u evalwazzjoni tal-effetti negattivi Eh, jew seffetti sekondari tal-mediċini. Il-farmakovigilanza għandha tittejjeb anki permezz ta' kollaborazzjoni aħjar fuq livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali. Partiċipazzjoni ta' dawn it-tlieta jiggarantixxu skambju ta' informazzjoni rigward ir-reazzjoni negattivi tal-mediċini. Sistema ġdida ta' farmakovigilanza tiġi organizzata bħal netwerk anki permezz ta' l-internet u din ta' sikura livell oli ta' informazzjoni maqsuma eh, u informata anki minnaħa tal-autoritet nazzjonali u il-settur tas saħħa pubbliku. Grazzi tas sew. Grazie ħafna Nasa, Sir Marinesco għal Zoc minuti kjaġbak. Grazie ħafna Sir President. L-industrija farmaceutika hija qasam ewlieni għal l-Unjoni Ewropea u jista' jkollu impatt dirett fuq is-saħħa u anke minħabba l-potenzjal ekonomika tiegħu leġislazzjoni li qed eh, nofru se twassal għal titjib l-autoritajiet se jkunu ehm, iżjed viċin mal-pazjenti fl-Ewropa l-informazzjoni dwar l-ADAs għandhom ikunu aċċessibbli għall-autoritajiet kif ukoll għall-professjonisti fil-kura tas-saħħa, kif ukoll għall-pazjenti huma għandhom ikunu jafu dwar l-aspetti kollha tal-mediċini li qed jieħdu. Din l-informazzjoni għandha tiġi eh, murija biċċar fil-prospektus tal-mediċina. Tipi ġodda ta' mediċini autorizzati meta l-effetti sekondarji kienu għadhom ma jintarfux Iwa s-sistema għanna jkonna supervizjoni tajba fis sistema u noqogħdu fuq rapport regolari għalmenu kull ħames snin dwar l-effetti ta' dawn il-drogi dan il-mediċini l-ADAs jistaw joħorġu anki 30 sena wara li medicina ġiet autorizzata, m'għandniex ninsaw id-dipendenza bejn ir-riċerka fil-farmaceutiċi u u il-trattamenti innovattivi kif ukoll is-saħħa u kura tal-pazjenti grazzi Issa s-Sinjura Ranzuli għal żewġ minuti. Sur President, Komissarju Tajani, nivverifikaw is-sigurezza tal-medicina hija l-oġġettiv prinċipali ta' dan ir-regolamenti. Il-kontrolli u l-valutazzjoni tal-effetti negativi u pożittivi għatmu ma' żejda. Kull sena l-effetti negativi jikkawżaw 190.000 mwiet fl-Unjoni Ewropea u meta jkonna dawn l-effetti li huma rari, speċjalment wara użu twil ta' din il-medicina jon kella bit-taħlit ma' medicini oħra. U għalhekk din informazzjoni importanti ħafna. Dina għandha tkun il-priorità prinċipali tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandha xaqsam mas saħħa pubblika fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-farko ma' viġilanza titkun kem għal pazjenti u kem għal min jimproduċi il-medicini biex inwasslu l-informazzjoni u s-sinjali kollha illi jista' jkollna minħabba f'dawn l-użat. Meta l-individual il-problemi nħolqu nistgħu nimmodifikaw kif jisiru il-riċetti eh, tal-użu tal-medicina, jew nkella inwaqfu il-medicina infisa meta jkollna effetti negativi serji ħafna meta jkonna dawn il-leġizlazzjoni ta' farmakovigilanza jista' jkonna vantaġġi kbar, speċjalment meta jkonna informazzjoni akbar dwar l-effetti biex bekk nkunu nistgħu nwarbu kemm jista' jkun malajr dawk il-mediċini li huma perikolużi u ikkun hemm ħdiġa ta' dan. L-istati kollha kemm huma għandhom ikomplu li jieħdu sehem prinċipalment dak li għandu x'aqsam mal-farmakovigilanza fl-Unjoni Ewropa. Nispiċċa billi ninsisti dwar l-importanza li nipermettu l-istess pazjenti jistgħu jwasslu l-informazzjoni dawn dak li jiġri. Issa dawn hemm stati eh, membri limitati ħafna li jaċċettaw din is-senjerazzjoni u bekk jeħtieġ illi inwasslu din l-informazzjoni permezz tal-pazjenti stess għax dan mhux xogħol żejjed u se ħalli ħafna fitim. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal kaġ DI. La palabra por un minuto la Signora Marko Najk tal-minuta eh, kħeġbok. Grazzi, Sir President. Naħseb li li importanti f'dan il-dokument huwa l-informazzjoni. Ġifri l-database għal-pazjenti, ġifri l-informazzjoni kollha tiġi um, miġbura f'punt wieħed um, xi mitejn elf imwiet minn uh, mill-effetti negattivi huma um, u ma ħafna ġili kun ħafna jizjet imwet. F'pajjiżi kellna 170.000 mawt, tana ċili l specialista biss tkun taf dwar l-effett negattiv. Fattur importanti ieħor huwa li l-istituzzjonijiet Ewropej jkunu motivati biex eh, biex reazzjoni lejn xi rapporti Għax bħalissa l-informazzjoni qed tingħata wara ċertu żmien fil-ġejjieni, il-produtturi, il-kontrolluri u anki l-autoritajiet se jkollhom rwol kollha għandhom ikunu responsabbli. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Mikolasic issa. Lan tal-farmazon vigilanza huwa li jkollna rapport mhux biss dwar l-effetti serji iżda kollha dana kollu għandu jiddaħħal fid-database u bekk l-informazzjoni kollha tad-ADRs jitlu f'post wieħed. Dana se jkun għodda importanti ħafna għal riċerka Bek, miżuri jistaw jieħdu biex jitbidlu il-mezzi tal-riċetti li jinataw, informazzjoni dwar il-medicini jew anki kif jistaw ineħħu l-prodott mis-suq. Jina nappoġġa il-miżuri fejn nistaw xu l-pazjenti biex ikunu informati biex ikollhom l-informazzjoni kollha fil-fuljet. Eh, Bek, il-pazjent għandu jkun konxi tal-effetti kollha sekondarji u anki li jagħtu informazzjoni. Aħna kena esperjenza dwar um, informazzjoni fil gwart tal-kontraċettivi dan il-rapport huwa ta' beneficju għal eh, pazjenti kollha fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Mikolasic. Signora sinjura Fajsberg għal minn utajk joġbok. Grazzi ħafna Sir President, grazzi lir rapporteur u li shadow rapporteur għal xogħol eċċellenti li għamlu. Farmo ma' vigilanza jkun tkun tajba biex tipproteġi l-ċittadini Ewropej u anki għal situazzjoni tal-pazjenti. Il-web portals u il-TILs huma tajbin ukoll permezz ta' din id-deċiżjoni se jkollna vigilanza fil-rigward tal-farma farmaceutiċi permezz ta' portal biex ikonna iżjed informazzjoni għal pazjenti u anki iżjed fuljetti u bekk is-sitwazzjoni antipatika li għanna se tispiċċax ħafna ċittadini fl-Ewropa għandhom jiedu għandhom jużaw il-possibilità li kontrollaw il-fuljetti issa se jkollhom il-, -il din informazzjoni fil-lingwa tagħhom stess u bekk tkun tista' ssiba fuq l-internet jekk tkun tlift il-fuljet. Jiena nixtieq li konna eh, titjib fir-rigward tat-testijiet li jinkitbu fil-fuljetti fil-ġejjeni. Grazzi, issa Signora Visabi. Grazzi, President. <clears throat> Nixtieq narġa nitkellem dwar l-impatt fil-ambjent bil-medicina. Mill-1965 l-Unjoni Ewropea poġġiet il-kriteri dwar l-effikaċja, il-sigurtà u l-kwalità farmaceutika tal-medicina u qatt ma kien hemm xejn dwar l-impatt ambjentali tal-medicina bħalissa kif taf kulkat il- l-estrogen li qed jinxteħed fix xmajjar qed ibiddel is-sesswalità tal-ħut u wkoll hemm ħafna eh, li qed iġibu l-ilma mill istarijiet eh, u f'dan dan ir-residwi li hemm mill medicina qed jikkawżaw tibdil fil-kwalità tal-ilma. L-unika referenza li hemm f'dan il-pakket huwa dwar eh, fil-paragrafu EMEA l-Aġenzija Ewropea għal mediċini u tal-Ambjent qed jinreferu għalihom u il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport kemm xtieġa li jkun hemm emendi fil-leġiżlazzjoni Ewropea dwar dan. Dak li nistaqsi l-Kummissjoni Ewropea illi tipprepara rapport fuq il-bazi ta' din id-data li jeżistu għaliex bladu dubju ta' xejdan dan għandu impatt fuq il-saħħa umana għax meta aħna nikkosmaw dawn iċ-ċerti tip ta' ilma effetti sekundarji minħabba f'dan. Grazzi, Sir Dorfman, għal żewġ minuti. Herr Vorsitzender Granger, Signor Kommissario. President, Kommissario, kollegi. Importanti li konna dan id-dibattitu jina nħoss u xtaqt nifoka fuq kussjoni partikolari ġifiri il-multilingualizmu. jina membru ta' minorità lingwista ta' lingwa u jena ngħix f'post fejn niddependu fuq it-turizmu. Issa għandna bżonn li jkollna l-PIL fil-lingwa eh, tal-pajjiż iżda fir-reġjun fejn oqgħod jena. ħafna mill-persuni sempliċement ma jifmux Eh, dana kollu, għalix dan mux bis miex sabiħa, daw kol dinja ħaġa perikoluza, u għallura jina naħseb li din il-leġizlazzjoni li tkun opportunità biex aħna niżguraw illi wieħed ikollu it-tarif meħtieġ eh, fid-dar tiegħu fuq l-internet jew forsi għand l-ispiżjar fil-lingwa li inti tixtieq. U għandu jkun possibbli li jkollna verżjonijiet imqasra tal-istess tarif u dan ifisser li jkun possibbli li dan mbagħad ikun f'lingwi differenti għal dak għandu x'jaqsam il-medikament mbagħad grazzi. Muchas gracias. Grazzi ħafna. Tiene la palabra per un minuto il signor Rossi. Is-sur Rossi, minuta. Kollegi, issa eh, favore aħna naqblu mal-rapporter għaliex għanna l-importanza għonek biex nissiguraw kemm ikunu bla periklu dawn il-mediċini il-lega nord fil-fat u kol fukat fuq ċerti aspetti biex ikun hemm aċċess għal pazjent għal database għal dak li għandu x'jaqsam reazzjonijiet kontrari u mbagħad għandna tariffi wkoll u dan huwa diskrezzjoni tal-istati membri biex ikun hemm ukoll il-valutazzjoni tal farmako Vigilanza, u anki biex ikonna l-mandat tal-Komitat dwar ir-riski biex bekk aħna nirrekonoxxu wkoll rol kif suppost tal-Istati membri dawk li operaw fil-qasam u anki l-pazjenti. Iżda f'Ewropa li dejjem qegħdin naqogħdu attenti għal kwalità tal-ħajja qegħdin niddependu wis fuq dawn il-prodotti. Mbagħad ovvjament dawn jintużaw għal ħafna raġunijiet differenti u mbagħad dan jista' jwassal għal każijiet ta' reazzjoni tal-allerġiċi iżda jista' jkun hemm ukoll mart serju b'relazzjoni ma' dan u għanna u kol situazzjoni li għadna ma tantx għanna tarif dwaru, is-sindroma kimika multipla. U ovvjament eh, persuna li kolla din il-ħaġa ma tkunx tista' mbagħad kolla kuntatt ma' kimiċi oħrajn. U allura rridu narfu u nħarġu il ċittadin dwar l-użu ta' dawn il-prodotti. Rossi, tira la palabra per un minuto il signor Schnellhardt is minuta. Herr meine Damen und Herren. Grazie ħafna, President. Jekk aħna nirreflettu xi ftit kif għamilna fl-leġislazzjoni ta' qabel, aħna bdejna niddiskutu fil-fatt din il-kwistjoni. Aw aħna ma nistawx eh, ma nirringrazzjawx il-rapporter għal dak li hija eh, waslet għalih fl-ewwel qari Dan huwa strument tassew importanti u dinja xaġa li tenejna kemm il-darba l-lum. U jiena kemm xej sorpriża wkoll il-istati membri wkoll qablu dwar it-ħejjija ta' database Ewropea. Jiena xtaqt ukoll nisħaq aspett partikolari. Għal dak li għandu x'jaqsam il-Kummissjoni illi l-Aġenzija u d-database jintużaw anki sabiex intejbu il-kwalità tal-prodotti li jridu jiġu sviluppati, anki terapiji li jiġu offruti lill-pazjenti. Iżda ma nistawx lanqas eh, naċċettaw illi din is-sistema tkun kompletament eh, meluba minn eh, aspetti partikolari tal-pazjenti għal dak li għandu xaqsam l-ingredienti attivi tal-medicini. Issa, l-Onorevoli Rikke. Grazie ħafna, President. Grazie u kollu kommissarju fil-qosor. Jiena xtaqt nifraħ li l-individwi kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport jiena surpriz illi kwistjoni partikolari ma semmiċ jiġifieri il-cross pharmacovigilance, vigilanza fuq eh, diversi aspetti, sar ħafna xogħol fuq dan iżda rridu niftakru wkoll li ħafna mill-problemi jiġu minn prodotti mediċinali u l-użu tagħhom mill-klijenti klijenti li għandhom għaddej minn diversi tipi ta' trattamenti. Forsi, da ma jkollhomx effetti sekondarji medjati, iżda jekk dawn il-mediċini jintużaw mediċini oħra, naraw l-effett tas-sew jista' jkun eh, wieħed negattiv u allura rridu naraw x'inhuma l-effetti effetti jekk wieħed juża diversi mediċini fl-istess waqt. Il-professjonisti li jisu dan u li niftakru kolli ħafna pazjenti jużaw mediċina illi eh, dien innefat lilhom iżda mbagħad ħafna drabi jużaw mediċina weħedhom mingħajr riċetta u allura dan jista' jwassal għal riżultat li għamil ħsara. U ħasra li ma semmejniex dan il-punt fir-rapport. Signor Grazzi ħafna, l sorrike Issa, fisem il-Konsil nisimaw l-sur Chastel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Grazzi, President. Onorevoli membri tal-Parlament. Ftit klim qabel xejn biex eh, jiena nfaħar signora sinjura u anki x-Shadow Rapporteurs u anki għal presidenza u għal komissarju biex aħna ovvjament flimkien noħolqu dan il-bilanċ. Iva, rapport essenzjali għal pazjenti kollha fl-Unjoni Ewropea u dan huwa eh, eżempju ta' valur miżjud għal ċittadini tagħna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. L-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet ovvjament eh, ifissru li aħna rridu naqsu n-numru ta' każijiet mm, relatati mal medicina fejn ikonna problemi maħluqa mill mediċini nfusom. Xi membri onorevoli semmew li wieħed mill-raġunijiet għall imwiet fl-istarijiet eh, hija l-medicina li ma tintużax kif suppost. U allura tajjeb li aħna qbilna fl-ewwel qari dwar dan dawn ir-regoli effettivi eh, dwar il-farmakovigilanza. Jina nittama illi sa fl-aħħar tal-Presidenza Belġana jina nkun f'pożizzjoni li eh, nħabbar eh, ftejim dwar aspetti oħra tal-pakett tal-qasam. U aħna se nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex aħna nimbuttaw dawn il-kwistjonijiet importanti dawn huma aspetti importanti ħafna l-pazjenti fl-Ewropa kif ukoll għas-settur tal-mediċina. Grazzi ħafna il President. Issa nisimgħu lil Kummissarju Tajjani. Grazzi President. Jina naħseb li d-dibattitu illi smajna l-lum bil-parċipazzjoni ta' tant deputati e, jurina l-importanza ta' dan il-ftejim li wasalna li bejn l-istituzzjonijiet tal-komunità. Messaċ ċardan li kummissjoni l-Konsil u l-Parlament edin jwaslu eh, l-ċittadin tagħna u se forzat dan mir-rapport eh, ukoll illi naħseb illi se nivvutaw fuq malar kemm jista' jkun biex bekk ikonna dan it-tarif li jgħaddi lill-pazjenti anke għaliex jiena wkoll għandi l-istess eh, tħassib kif smajna hawnhekk fid-dibattitu dwar l-imwiet li smajna dwarhom minħabba l-mediċini illi forsi mhumiex qed jimxu skont il-liġijiet kif suppost kif smajna hawnhekk u nirringrazzja l-kollega li ġiet hawnhekk eh, bit-tifla tagħha u dana ifisser li aħna qegħdin ukoll eh, nrabbu l-tfal tagħna f'dawn il-prinċipji Ewropej. Iva, tajjeb li aħna ukoll nfissru nfusna fil-sintana u anki konna dawn ir-regoli li garantixxu wkoll is-sigurtà fl-użu ta' dawn il-mediċinali. Iva jiena naqbel ma' dan l-aspett tal multilingwaliżmu U dan u jorbot ukoll ma' ħafna aspetti li jiena nittratta ta' kuljum. Anki jien nixtieq ukoll eh, nsemmi dak li qal l-Revli Verno dwar dan it-ħassib Grazzi kulħadd bisem il-Kummissjoni, anki jekk il-Kummissarju Dalli sfortunatament ma kellux ma stax jiġi illum, iżda ċertament se narfuh dwar dan id-dibattitu u jiena se ngħaddi lilu dawn l-osservazzjonijiet li smajna hawnhekk mid-deputati hawnhekk illi pparteċipaw eh, fil-laqa tal-lum. Il-Kummissjoni ta' sew eh, tirringrazzjakom mill-qalba għaliex flimkien aħna tinwaslu dan il-messaġġ ċar li ċittadini tagħna l-Unjoni Ewropea Issa dwar il-mistoqsija li kena il-mistoqsija tas signora Rivazi dwar l-impatt tal-medicini fuq l-ambjent. Aħna najdu kol illi jeħtieġ li żommu f'moħħna dawn it-ħassib, dan it-ħassib ambjentali u aħna naqblu mal-Parlament illi ikonna rapport eh, li u kol jkun eh, għad għadness ma dan il-rapport li tintiskutu l-lum, ġifiri għal dak li nċaqsam medicini jisew jamlu ħsara l-ambjent. Jina u kol nappella li l-onervali membri unsemmi li aspetti ambientali ġewma koperti fil-komunikat tal-Kommissjoni il-ġejjeni tas settur farmakoloġiku għal dak li għandu xaqsam il-pakket u parti mill pakket illi ġi għadotta Deċembru 2008. Grazzi mill-ġdid. Il-President issa, grazzi ħafna. Jena u kol nishti u kol nifraħ li signora Ranzulli. Ewa eżempju ta' rikonċiljazzjoni, ġviri jiġifieri bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja, xi ħaġa tal-aġeb din u għawnek u kol kena wirja tal-ħġeb. Issa, nisimaw il-rapporter, kollega McKevin. Grazzi, President. Biex nwieġa pal xi punti li smajna hawnhekk il-kollegi semmew it-trasparenza, xtaqt ngħid illi hawnhekk li ksibna wkoll kienet ċaġa kbira fit-trasparenza, il-tarif li ta' jkun pubbliku issa bil-web portals se jkonna zida unek minn dak li ovvjament għanna bħalissa mbagħad l-indipendenza li semmejna f'dan il-qasam eh, għanna u koll l-autorizzazzjonijiet separati mill-farmakovigilanza u nieħdu ħsieb ukoll li tkun ikun il li jagħmel rakkomandazzjonijiet. U dawn mbagħad eh, jekk ma jkunx hemm raġunijiet validi mbagħad hemmhekk biss dawn ma jistgħux jitkomplu. Kummissarju, hemm ħafna xogħol għall-Kummissjoni wara li dan il-leġiżlazzjoni tiġi approvata għadha, naħseb ħajkun maġġoranza hawnhekk fil-awla. Hemm ħafna xogħol xi jsir fuq il-leaflet ta' tarif għall-pazjenti, m'hemmx sodisfazzjon, m'hemmx mhumiex kuntenti bit-tarif billi hemm bħalissa. Intom provajtu bħala Kummissjoni sibu soluzzjoni forsi ma kienx waħda ċettabli, iżda aħna nixtiequ naħdmu flimkien magħkom biex ikonna leaflet tajjeb ħafna l-pazjenti. Leaflet ma jistax ikun biss eh, post fejn aħna nitfgħu biss l-affarijiet kollha li jistgħu jiġru l-pazjent. Għaliex imbagħad il-leaflet eh, ma jkunx ta' bżonn Eh, għal pazjent. Allura irrit ikonna il-tarif meħtieġ. Irrid ikun hemm ukoll dan l-istudju kif għadna fuq l-impatt tal-mediċina fuq l-ambjent xaġa importanti din. Umbagħad dan is-simbolu iswed. Eh, nixtiequ li dan is-simbolu jiġi żviluppat mhux li jgħib kif ġara għal dak xaġa mediċina għat-tfal, irridu naraw din il-simbolu mal kemm jista' jkun. Issa l-istati membri se jkun hemm ħafna xogħol għal dak xaqsam il-web portal u ovvjament nixtiequ naraw dana kollu jaħdem malajr kemm jista' jkun u jkollna skeda. U aħna wkoll naraw illi persuni irti kollhom il-tarif fil-lingwa tagħhom. Kif ukoll naraw illi ħajkun hemm ħafna xogħol għal aġenziji nazzjonali. U ovvjament dan huwa xogħol illi rridu niżviluppaw kif suppost